u l-agenda diġa ġiet publikata u tistgħu issibuha fil-website tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew. Grazzi ta' dal diskussjoni nixtieq nirringrazzja s-servizzi l